Ton niftakru illi mis-sitt membri tal-Bord Eżekuttiv ħamsa kontra il-Gvern. U anki l-membri kollha tal-Ġunta wkoll tal-97 bħal ħafna kumpanji sandinisti dawn huma tassew sandinisti huma jixtiequ jiddefendu l-istess valuri l-libertà u d-dinjità il-repressjoni, l-eżil, il-ħafna nies illi nqatlu il-ksur ta' dettijiet ta' bidem huma in-Nikaragwa ta' Ortega li jiddefendi dejjem l-injoranza. U għalhekk għax għalih mhux importanti n-Nikaragwa imma l-mit tiegħu stess, l-istorja tiegħu, ir-rivoluzzjoni tiegħu. U għalhekk ir-riżoluzzjoni ta' għada huwa frott ta' kunsens ġenerali. Jekk ikun hemm impost sospensjoni tal-ftijiem man Nikaragwa u l-rabtiet personali ma' Ortega, dan il-gvern li tant jagħmel repressjoni mal-ħbib stess tiegħu u mal-poplu tiegħu u għalhekk ngħid minn qalbi viva n Nikaragwa ħilsa. Pimenta. Signor President, xkutan algumas das intervenções, eh, muitas vezes perguntamos... Grazie ħafna. isur Pimenta Lopez, jina smaj dawn id-diskorsi qed nitkellmu wkoll dwar l-effetti fi Spanja fi Franza, però l-Parlament qed jappoġġa l-interventi tal-President Trump u għet jahrab mir-realtà. Aħna qed nippruvaw inwettqu r-rakkomandazzjonijiet tal-IMF. Kien hemm vjolenza fuq il-membri ta' Sandinisti, kienem min inħataf, min inqatel min gvern irrid ikun hemm taħdit mal-oppożizzjoni għal soluzzjoni paċifika hemm ksur tal-karta tan-nazzjonijiet magħquda u l-liġi internazzjonali in-nies f'nikaragwa qegħdin jiddefendu s-sovranità ta' pajjiżhom irridu l-iżvilupp ekonomiku soċjali tal-pajjiż tagħhom. Għandek blue card mingħand is-Sinjura Gomez taċċettaha? Le. Grazzi, Sur President. L-istorja apparentement ma tallimna xej, speċjalment fin nikaragwa fl-1979 kien propju dan il-President Daniel Ortega li eh, riskja ħajtu bħala gwerriljier. Iġbiri għandu l-oppozizjoni f'demmu issa ma tfadallu għadu mandux dittatur jew il-kontra sew ċijax jiffaċċa illum sar u id-dittatur u il-pajis qed jiffaċċa torturi, arresti, til, biex ma nitkellmux fuq riformi kostituzzjonali sabiex Ortega jibqa fis-seta li lin minn dik li tippermetti il-Kostituzzjoni. Hemm l-elementi kollha ta' dittatura, dittatura li l-dinja ma jinteressa xej għaliex in-Nikaragwa huwa wieħed mill-ifqar pajjiżi tad-dinja, dittatura biex tibqa fuq il-poter ma jinteressaħiex il- l-appoċ tal-poplu imma ta' snipers li jisparaw bla doċ hemm bżonn ta' sanzjonijiet individwali minn ħatar kunsill u l-Kummissjoni immirati propju għal dawk li huma parti minn dan ir-reġim li qed jagħmlu dan il-ksur ta' drittijiet. Grazzi ħafna Sur Borgezio issa. Grazzi Sur President. Id-dokument li qed niddiskutu fi ħafna affarijiet li nistgħu naqblu magħhom m'hemmx dubju dwar dan għal pajjiż li qed ibati ħafna li qed jgħidu ħajtu il-Venezuela li jmiss. Imma hemm xi ħaġa nieqsa, aħna maħniex qed nitkellmu dwar ħaġa waħda, ħaġa li kulħadd jaf l-opinjoni pubblika internazzjonali taf li issa l-Unjoni Ewropea ridet tinjora isa apposta il-fat li dan ir-reġim ta' ospita għal xiren ta' snin lillar eh, terroristi fostom il-membri tal-brigati homor ta' terrorizmu li kienu jaffettwaw il-pajizna. Appell mill-aħħar president tal-Kummissjoni Moro, iġifiri li jimur lura fl-Italja wara ħafna appelli u pressjoni mill-Italja lil wieħed mill-iżjed perikolużi ta' dawn il-brigatisti. Wieħed mill-ftit li aqqas għamel ġurnata waħda l-ħabs. Is-sur Alessio Kazimiri li għaddej bħajtu, ġviri ma forsi jissa l-affarijiet imbidlu. Eh, u jaħdem bħala ristawratur ta' suċċess ma' nagwa. Ma semmuħx. Imma dan huwa stat membruħar tal-Unjoni Ewropea li tat l-istess ospitalità, imma wasal iż-żmien li nitkellmu dwar il-possibilità li nintervenju aħna bħal gvern Taljan irridu li l-Ewropa titlob l-estradizzjoni immedjata ta' dan il-kriminal dal-qattil wasal iż-żmien li l-Ewropa tqum u ma tibqax talaq ħalqa lejn dawn it-terroristi li jintom qatt ma miltu xejn meta mill-Italja l-raba tal-vittmi tat terrorizmu din jokorbulkom li fl-aħħar isir ġustizzja u din hija verament tal-mistħija. Immedjatament tridu tagħmlu rimedju għal dan in-nuqqas gravi ħafna lejn l-opinjoni pubblika u l-til tal-President Moro. Signor Vatu. Grazie ħafna, Sis President, Sur Komissarju. Eh. Kjoġbok, ena, ena, għandna bżonn l-għajnuna tagħkom biex eh, ma jkunx hemm dawn in-nies kollha illi eh, f'dan il-ħabs hekk imsejħ tat-tama fil-Managwa u nagħtu l tama lil eh, vittmi u l-qraba tagħhom li aħna morna f'dan il-pajjiż fejn qed naraw ksur tal-libertajiet, tad drittijiet fondamentali, l-espressjoni tal-kelma, iġifieri nasbu fuq dak kollu illi qed u anki n-nisa stess se juru qawwa u għalhekk meta aħna rajna bajnejna aħna meta morna fl-awtoritajiet tal-ħabsijiet u, u ma jridx ikun hemm iktar repressjoni. Anzi, bil-kontra, u kompla żied l-atti ta' repressjoni Ortega anki eh, xahar wara din f'sitwazzjoni insostenibbli. Il-verità hija illi situazzjoni fin nikaragwa ta' tħassib kbir, speċjalment għal dawk kollha li nħossuna demokratiċi u nixtieq niddefendu drittijiet fondamentali mhux għalina biss, imma wkoll għal ċittadini ta' pajjiżi oħra. U għalhekk il-krisi ta' Nikaragwa kien hemm iktar minn tliet eh, mit eh, persuni illi ġew maqtulin, hemm eluf illi ġew midrubin u għalhekk mhux biżżejjed dawn iċ-ċifri jiena naħseb personalment illi għan aċċettabbli nikkonsidra li l-Parlament Ewropew ma jistax jibqa' bdejh fuq laqgħa sekonda oħra għandna bżonn naġixxu. Għalhekk sur Kummissarju l-establiment tal-paċi fin-Nikaragwa fl-istabilità tagħmel parti mir responsabilità tal-Kummissjoni tiegħek. L-Unjoni Ewropea għandha bżonn tinvolvi ruħha u turi idejn soda u anki ma Ortega ma jistax ikun hemm dan id-dialogu din hija farsa u jekk biex ikun hemm dijalogu reali bilfors hemm bżonn ikun hemm liberazzjoni immedjata tal-ħabsin politiċi u ma jkunx hemm iktar abbuż u intimidazzjoni kontra l poplu tan-Nikaragwa. Hekk biss nkunu nistgħu navanzaw għax Nikaragwa jistħoqilha illi tgħin li tgħix fil-paċi u hemm bżonn illi kif qalu l-kollegi dan il-pajjiż hemm bżonn ehm, ħeb lejn it-tiranni biex ikun hemm id-demokrazija tirrenja dan il-pajjiż biex ikollha kredenzjali demokratiċi u għalhekk hemm bżonn elezzjonijiet liberi u demokratiċi f'dan il-pajjiż. U jafu però illi il-gvern jaf li mhux se jkollu l-maġġoranza u għax hemm ukoll il-korruzzjoni u għaldaqstant għandna bżonn eh, niddefendu l-pożizzjoni ta' sanzjonijiet kontra membri tal-gvern ta' Ortega u s-supporters tiegħu jekk ma jirrispettawx l-istat ta' dritt id-demokrazija u l-prinċipji l-iktar elementari umanitarji hemm bżonn ikun hemm din il-klawsla demokratika biex Nicaragua tkun sanzjonata. Grazzi ħafna. Muchas gracias, señor Mato. Señora Valenciano. Grazie, Presidente. Grazzi, Sur President, l-ewel net, anka jekk mux jataw, nishtiq najt l-kollega Pimenta Lopez li fi Spanja memx priġunieri politiċi. Spanja huwa stat ta' dritt, demokrazija moderna u konsolidata u li anka jekk joqgħod jirrepetija kemm il-darba aħna maħniex ċettaw li intom tajdu b'mod kalm li hemm priġunieri politiċi fi Spanja. Nispera li jkun hemm konsekwenzi. It-tieni net, Nista nisma wkoll jew ftit nies madwar id-dinja progressista li jitkellmu dwar Daniel Ortega għamel eh, l-akbar perfezzjonijiet li jista' jsir lejn fit tmexxija ta' pajjiż fisem rivoluzzjoni li sorprendiet id-dinja kollha fuq din ir-rivoluzzjoni eh, Ortega stabilixxa reġim kompletament totalitarju. Għalhekk dan il-Parlament iddeċida li jaġixxi u għalhekk rappreżentazzjoni ta' dan din il-Kamra mmexxija mill-kollega tagħna Jahamon Hawregi e, u l-ħidma tiegħu diġà ġiet infaħra mill-Kummissarju iddeċidejna li nollu leħinna f'din il-Kamra biex naqduha mal-leħen tal-konġunt tal-Oppożizzjoni Demokratika tal-Poplu tan nikaragwa biex nitolbu dialogu iva ma dialogu dejjem meta ikunem eh, il-kondizjonijiet minimi li semmew mill-kollegi tiegħi libertà tal-priġunieri politiċi, libertà ta' espressjoni u li tieqa fir repressjoni ma nistawx inkomplu noqodu bil-qeda madwar mejda meta tkompli repressjoni dan dini dan hija l-vuċi tal-Parlament waħna rridu li dan ir-reġim ta' Daniel Ortega jisma' dak li qed ngħidu. Grazzi. Muchas gracias, señora Valenciano. Señor Krasnodeski, Uh, thank you, Mr. President. Uh, Dear colleagues, when protests in Nicaragua... Grazie ħafna aħna rajna li kien ovvju li dawn ma kinux protesti fin nikaragwa sena l-oħra kontra l-austerità imma n-nies li qegħdin jiġġieldu għad-drittijiet u libertajiet tagħhom. Jiġifieri saret ġlieda eh, biex ikun hemm demokrazija f'pajjiż tassew polarizzat. Kien hemm mijiet ta' nies li ġew maqtulin xi 700 ukoll tafaw il-ħabs imħabba raġunijiet politiċi, faċċa kbira, u l-gvern eh, żgura li mhux se jkun hemm retaljazzjoni kontra l-attivisti imma rajna illi kien hemm intensifikazzjoni tar-repressjoni dan huwa rifless ukoll f'numru ta' riżoluzzjonijiet. Aħna nittamaw li jkun hemm dijalogu mġedded u jiddispjaċina illi twaqqaf imma għandna bżonn intennu illi mhux l-Unjoni Ewropea illi se tipprovdi soluzzjoni għall kriżi Imma u l-poplu tan Nikaragwa hemm bżonn jaħdem biex isolvi l-konflitt aħna però sen noraw l-impenji tagħna biex nipproteġu d-drittijiet ta' bniedem u l-valuri fondamentali fil-pajjiż. Grazzi. Grazie. Grazzi ħafna, Signora Bilbao Barandika. Grazzi ħafna, President, Sur Kommissarju, ir repressjoni vjolenta li karatrista il-gvern tan nikaragwa hija strateġija pjanifikata biex teqret l-oppożizzjoni. Il-gvern attwali eh, eh, jużaw il-metodi ta' Samosa kontra l poplu kif qalu wkoll il-membri eh, tal-missjoni tal-Parlament li mar f'dan il-pajjiż l-oppożizzjoni ovvjament ja maqruda u għalek għed namlu appell biex ikun hemm it-tmiem tar-repressjoni biex ma jkunx hemm iktar persekuzzjoni u ħabsin u hemm bżonn ikun hemm rispett tal drittijiet fondamentali biex ikun hemm dijalogu kif tajt ir-risoluzzjoni komuni li IAS u l-istati membri għandhom bżonn jimponu eh, sanzjonijiet biex iva jolqtu l poplu imma jippenalizzaw ukoll il-membri tal-gvern li qegħdin jiksru dittijiet tal-bniedem. Għandna bżonn illi nivokaw il klausola illi hemm fil-konvenzjoni fl-Amerika ċentrali biex hekk nissospendu lil nikaragwa Grazzi ħafna. Grazzi lilek, Onorevoli Donano. Grazzi ħafna, Sur President, Sur Kummissarju. Jiena kont fl-aħħar ta' jannar fin nikaragwa fejn eh, fejn fil-ħabs ta' tama jiena eh, ntqajt mal-studenta eh, tal mediċina ta' 24 sena hija detenuta għal motivi politiċi. Sima Jala u l kumpanji tagħha sospendow illum il-hunger strike tagħhom il-strike tal-ġuħ u jiena mħasba ħafna fuq il-kontazzjonijiet tas-saħħa u dawk sanitarji tagħha Dawn il-persuni supposti kollom segwitu ehm, kollom kura eh, medika għalmenu għal dak li huma l-kriterji minimi għal ħabsin li ġiet adottata mill-ġnus maqudar. Reċentement xi mitt ħabsin ġew eh, liberati imma fil-fatt qegħdin f'sistema ta' detenzjoni fid-domiċilju ġifier taħt sorveljanza kostanta għandna bżonn rom il-kuxenza tal-opinjoni pubblika internazzjonali fuq is-sitwazzjoni tal-ħabsin fin-Nikaragwa li huma eh, xi 700 u aħna għandna dover illi ngħinuhom. Grazzi ħafna l-Onorevoli Milan Mon. Grazzi ħafna President. Xi eh, xar ilu kif qal Gabriel Mato l-kollega tagħna tkellimna fuq eh, din is-sansuwa din it-tfajla ta' Nikaragwa li qiegħda fil-ħabs ta' tama illi kienet vittma ta' repressjoni għax tkellmet mal-missjoni mal tal-parlamentari eh, illi marru eh, iżuruha u għalhekk din il-persuna, din it-tfajla qed tiġi sprofduta mill-libertajiet tagħha U għalhekk il-gvern ta' Nicaragua għandu bżonn eh, jiftaħ dialogu mal-oppożizzjoni ċivika biex ikun hemm liberazzjoni tal-ħabsin politiċi biex hekk ikun hemm ukoll tmiem repressjoni kontra l-istampa, kontra l midja u dan huwa qed narawh ukoll fir-risoluzzjoni ta' għada kif għadna hemm xi 400 li diġà mietu u xi elf illi kienu vittmi ta' din il-krisi u għalhekk qegħdin naraw anki fil-protesti kontra l gvern hemm kriżi eżistenzjali u dan il-Parlament meta nitkellmu fuq ir-riżoluzzjoni ta' 30 ta' Mejju hemm bżonn tasal twasal biex ikun hemm dialogu trasparenti u kredibbli u għalhekk huwa hemm bżonn li jkun hemm riforma elettorali konsenswali. Għalhekk sur Kummissarju minn dan il-Parlament u minn dan u mill-IAS e hemm bżonn sorveljanza kostanti għax hemm bżonn li jkun hemm sanzjonijiet speċifiċi fuq ir-responsabbli tal-mexxejja il pajjiż li jiksru id-drittijiet tal-bniedem. Naħseb ukoll għandna bżonn innestu s-sospensjoni tan-Nikaragwa b'dan il-ftehim bejn Amerika Ċentrali u l-Unjoni Ewropea ġifieri l klawsula demokratika tal-ftehim u nagħlaq billi ngħid illi aħna nixtiequ għal Nikaragwa u għal Venezuela dak li nixtiequ għalina sa ta' dritt ġi demokrazija u aħna nixtiequ nikkontribwixxu għal dak kollu. Grazzi. Muchas gracias, Señor Grazzi ħafna Millan Mion. Issa Onorevoli Gomes. Mela, jiena għext eh, taħt dittatura u għatta konza suwa u naf x'inhu Tiran u fl-2011 u Eh, fis-sena li għaddiet qed naraw l-iktar gvern korrott u ta' repressjoni kontra l-poplu tan-Nikaragwa. U qegħdin naraw il-patrols tal-pulizija tal-milizzi eh, bat il-ħabsin, iż-żazax li huma trattati bħala terroristi u għalhekk fejn ir-riserva morali tan-Nikaragwa. Aħna maħniex se niċċedu għandna tant nies nisemmu dawn l-ismijiet kollha u li anki il sansuwa Maja Coppens il tal-Belġu illi intafat il-ħabs u għalhekk nafu illi Ortega ma jridx jinnegozja u jrid biss żmien biex ikompli jagħmel dak illi jrid n-Nikaragwa. U għalhekk sur kummissarju se nagħmlu dawn in-negozjati imma nista nkunu riżultat aħna li nridu il-ħelsien Eh, ta' dawn il-ħabsin u ma jkunx hemm iktar repressjoni l-Ewropa tista' tagħmel id-differenza fin-Nikaragwa u għalhekk nattivaw il-klawsla demokratika u indispensabbli nimponu sanzjonijiet speċifiċi fuq dawk illi huma responsabbli għal dan eh, il-til. U għalhekk hemm bżonn ukoll illi Ortega, Mourinho u oħrajn jitresqu quddiem l-ġustizzja nazzjonali jew internazzjonali biex jħallsu għal aw ma jibqgħux fiċ-ċentru tal-poter fi Managwa. Grazzi ħafna l-Onorevoli Farija. Grazzi ħafna President. Sur Kommissarju. Jiena se nitkellem bl-Ispanjol illum eh, mhux bil-Portugiż għax għandi ħafna ħbieb u li nixtieq nitkellem għal dawk id-dissidenti kollha anki dawk li ġew eh, eżiljati wkoll dawk kollu illi eh, tkellmu ħafna u eh, għamlu ħafna biex ma jkunx hemm repressjoni u għandna mijiet li ġew maqtulin matul il-protesti mill-milizzi dawk l-istudenti kollha li raw il-futur tagħhom il-karriri tagħhom ma jafux eh, kif se jkomplu għax huma għamlu parti minn dawn il-protesti paċifiċi dawk li ġillu eh, n-nisa illi ma jistgħux jitkellmu u eh, huma b'kraġġ kbir intfgħu il-ħabs u għaldaqstant anki dawk kollha huma dinjitużi u għaldaqstant anki nitkemmu fuq il-ġurnalisti u dawk kollha li pprovaw jiġġieldu anki dawk li hum li ħadu premji ġifir ta' ġurnaliżmu dawn huwa xenarju li jikkonferma l kolb ta' stat dan huwa biss propaganda użat mill-reġim ta' Ortega u Mourinho biex ikun hemm iktar repressjoni kontra ċ-ċittadini tagħhom u anki matul iż-żjara tagħna wkoll rajna bajnejna r repressjoni tas-Sur Ortega illi ma juża qisu eh, l-ekim imsejħa eh, eh, dialogu nazzjonali bħala strument u għalhekk hemm bżonn biss illi temm ir-repressjoni u naraw kun hemm investigazzjoni għal każijiet ta' korruzzjoni, ġudikatura, il-beni li ġew konfiskati marru lura lill persuni responsabbli u l-Unjoni Ewropea hemm bżonn tapplika eh, sanzjonijiet speċifiċi għar responsabbli tal-Gvern tan-Nikaragwa għar reati li għamlu kontra l-umanità u jattivaw il klawsa demokratika fil-ftijim mill-Unjoni Ewropea u l-Amerika ċentrali kif ngħid pajjiżi ma nistawx eh, niftħu eh, nalqu l-bib jew niftħu t-tieqa u dan ifisser il-miljoni ta' euro ta' kontribwenti ma jistgħux jikomplu jiffinanzjaw reġim eh, li kkawża tant til nies li qatlu nies eżiljati. Um e da povos Grazzi ħafna, President Sur Surinjo. Mela, dan il-kontest u storja ta' dan il-poplu, il-prinċipji u l-valuri jagħmlu parti mill-proġett tagħna sur Kummissarju għalhekk aħna nibbażaw u aħna eh, nixtiequ naħdmu bħala bażi il- valuri fondamentali. Dan qed nipprovaw illi nerġgħu nagħtu lura lill poplu tal-Venezwela nixtiequ li jkunu liberi biex iwasslu leħenhom u dan jgħottu ukoll għar reġim totalitarju fin-Nikaragwa għandna bżonn nużaw il-mekanizmi disponibbli skont il-liġi internazzjonali biex hekk inkunu nistgħu nappoġġjaw il-poplu tan-Nikaragwa biex ikun hemm poplu mill-ġdid dinjetus għandna bżonn nkunu qalbina u fil-mozzjoni li se nadottaw għada għandna bżonn nagħmlu dan biċ-ċar. Grazie Signor President, Signor Komissarju, u fas part di um Grazzi ħafna jiena membru tal-ġenerazzjoni illi għexet L-ewwel eh, il-waqa ta' Samoza b'ferħ. Però sfortunatament din ir-rivoluzzjoni falliet. Fil-fatt hemm intimidazzjoni u l-barranin huma akkużati għal fallimenti tal-gvern. Ir-reġim sandinista kisser il-valuri demokratiċi u l-valuri tax-xelluk Jiena qed nitkellem para soċjalista. Għanna naw dak li qed jiġri f'Nikaragwa llum. semmejna id-drittijiet umani semmejna l-użu tal-klawżola tad-demokrazija fit-trattat tagħna. Kien hemm rivoluzzjoni soċjalista, però naħseb illi dir rivoluzzjoni fallit. Nadu issa għal catch Grazzi ħafna. Eżis kollegi, l-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lil dawk illi bdew din id-diskussjoni illi proponew ukoll l-opinjoni tal-Parlament Ewropew. Nixtieq nirringrazzja lis sur Salafranca iżda li l-oħrajn ukoll li pparteċipaw. Dan huwa suġġett importanti ħafna għax dak li qed jiġri f'Nikaragwa bħalissa huwa sempliċiment inaċċettabbli. Is-sitwazzjoni hija simili ħafna għal dik ta' Venezwela u Kuba hemm reġim populista tax xelluk immexxi mill-President Ortega illi ħareġ mill-gwerra l-birda u dan kien fil-gerilla għal 20 ta' snin mhux qed jippermetti l-oppożizzjoni li taħdem bħalissa diversi ħabsin politiċi għandhom jinħelsu dawn huma rappreżentanti tal-oppożizzjoni dawn in-nies huma taħt arrest qed jiġu torturati, qed jiġu persegwitati flimkien ma' ħafna nies li qed jipprotestaw kontra l-gwerra. Naħseb li wasal iż-żmien il-Parlament Ewropew jolli leħnu kontra dawn il-passi tal-President Ortega u l-Gvern repressiv tiegħu l-Oppożizzjoni għandhom jafu ikun jafu li għandhom min jappoġġja hawnhekk fl-Ewropa. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Is-Sur Grazzi ħafna. Sur President, l-ewwel nixtieq nirreaġixxi għal dak li qal kollega fuq ix-xalluk li Ortega kien idolu tiegħu meta kien żejr jiena niftakar ukoll lil Daniel Ortega li ġie fi ċekoslovakkja u għanna li rappreżentanti komunisti u lil Gustaf Fustak jiena għalhekk mhux sorpriż li Ortega wasal sawn jiena xettiku ħafna żiż kummissarju dwar il-possibilità li niftehmu ma' Ortega li jkollna dijalogu miegħu dwar bidliet fil-pajjiż tiegħu l-unika soluzzjoni fil l-opinjoni tiegħi hija elezzjonijiet demokratiċi u li nabbandunaw dan id-dinossawr politiku u nħalluh fl-istorja m'għandu l-ebda futur fil-pajjiż tiegħu għanna nużaw il-pressjoni kollha tagħna sabiex eh, nimbuttaw lil nikaragwa l-elezzjonijiet ġodda. Grazzi ħafna. L-onor, il-Kummissarju Mimika, grazzi ħafna. Sur President, membri onorevoli, ippermettu li nirringrazzja lill membri onorevoli kollha għall-impenn tagħkom sabiex tajnu li ċittadini ta' Nikaragwa sabiex joħorġu minn din kriżi attwali. Il-kooperazzjoni bejn dan il-Parlament u d-diplomazija Ewropea kienet ta' eżempju tajjeb sabiex eh, l-Unjoni Ewropea sem il-vuċi tagħha f'Nikaragwa. Nixtieq ukoll nirringrazzja l president tal-Parlament Ewropew is-Sur Tajani għall-impenn personali tiegħu favur id-demokrazija u d-drittijiet umani f'Nikaragwa. Aħna smajna b'attenzjoni għas-sejħiet tal-membri onorevoli sabiex nadottaw sanzjonijiet fil-konfront ta' Nikaragwa. Jiena ċert illi l-IAS u l-Kunsill ser jagħmlu monitoraġġ tal-proċess ta' dijalogu politiku illi għaddej bħalissa jew li nisperaw li għaddej bħalissa, nisperaw ukoll il-Kunsill ma jitlifx ħin sabiex jadotta is-sanzjonijiet kemm jekk ikunu individwali jew embargo fuq l-armi. Normalment f'Nikaragwa jużaw il-dialogu politiku sabiex ikollhom ftit iktar ħin. Nirringrazzja lill membri ta' din il-Kamra illi għenu sabiex is-sitwazzjoni tiżblokka fl-aħħar ta' Jannar f'Nikaragwa tkellmu mal-Oppożizzjoni u mal-Gvern u batu messaġġ ċar Ewropew dan għen sabiex jinfetaħ spazju għal dak li nisperaw li jkun dialogu serju u li jwassal riżultati. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna sur Kummissarju sitt mozzjonijiet sabiex nagħlqu d-dibattitu dawn tress u. il-votazzjoni se ssir għada issa ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda dwar il-ġurisdizzjoni r rikonoxximent u l-inforzar ta' deċiżjonijiet fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta' responsabilità tal-ġenituri dwar sekwestru internazzjonali ta' minuri ir-rapporter l-Onorevoli Zwifka. Anzi, l-Onorevoli Pitera. Grazzi ħafna, Sur President, Sinjuri, sena ilu aħna iddiskutejna dan l-att fuq il-ġurisdizzjoni rikonoxximent u l-infurzar ta' deċiżjoni fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta' responsabilità tal ġenituri dwar sekwestru internazzjonali ta' minuri il-ħidma tal-kunsill waslet anzi għal dokument twil il-parlament appoġġa r-rapport ta' sur Zwifka b'maġġoranza kbira u kien hemm punti importanti għalina, pereżempju smigħ ta' tfal, il-medjazzjoni fi kwistjonijiet familjari. Aħna kuntenti li naraw li daw kwistjonijiet iddaħlu kollha fit-test finali. Importanti illi f'sitwazzjoni diffiċ diffiċli meta il-qorti tiddeċidi illi it-tfal għandhom imorru għand foster family. Importanti illi f'di sitwazzjoni xorta il-qorti tkun illi tiddeċiedi dan jew titpoġġiex ma jitpoġġiex ma foster family ma raba. Tajjeb li nżommu f'moħħna l-isfond ta' dawn it-tfal, tal-ħajja ta' da' tfal. Għanna nippermettu li l-qrati jiddeċidu fl-interess ta' tfal, però dan m'għandux ifisser illi tifel jew tifla ta' ċertu nazzjonalità għandhom jingħataw għal għand familja tal-istess nazzjonalità. regoli aktar speċifiċi, aktar preċiżi jkunu aħjar hawnhekk. Però l-qorti kompetenti għandha tkun il-qorti fil-pajjiż fejn e, il-tifel jew tifla għandhom ir-residenza permanenti. Jekk iż-żewġ ġenituri jaqblu, qorti differenti tista' tintgħażel jew inkella l-qorti nnifisha tista' tagħżel tiddeċiedi li qorti differenti fl-interess tat-tifel jew tifla hija iktar kompetenti għal din il-kwistjoni. Meta t tfal jirritornaw wara ħtif mingħand ġenitur, il-qrati jistgħu jirrifjutaw illi dawn it-tfal jirritornaw fil-familja. Għax dan jista' jmur kontra l prinċipju tal-interess tat tfal, speċjalment jekk ikun hemm vjolenza emozjonali jew sesswali fuq it-tfal. Bħalma staqsa il-Parlament fil-passat, il-proċedura exequator ġiet eh, abolita. ed din nitkellmu dwar sentenza magħruġa minn arti differenti minn dak tal-istat membru. L-istati membri ikkoperaw magħna u t test ta' dan id-dokument ikkonsidra wkoll ħafna sitwazzjonijiet differenti. Dan huwa qasam ikkomplikat. Rari tista' tieħu deċiżjoni jew isfet jew abjad. Però il-rati jridu jżommu f'moħħom l-interess ta' tfal meta jiddeċid fuq da kwistjonijiet qed nippreżenta issa dar rapport f'isem is-Sur Zjefka. Grazzi ħafna. Grazzi Kummissarju, nadilek il-kelma. Grazzi ħafna, Sur President, membri onorevoli. Ir-regolament Brussel 2A huwa għodda sabiex eh, nindirizzaw ta' kwistjoni familjari sabiex nipprovdu protezzjoni li tfal aħna ipproponejna li nerġgħu eh, nagħmlu reviżjoni ta' dan l-istrument sabiex tfal f'sitwazzjonijiet transkonfinali jispiċċaw ostaġġi ta' tilwin twil Aħna rridna naqsu wkoll l-ispejjeż u t-tul ta' dawn il-proċedimenti. Nixtieq ukoll ngħid li d-deċiżjonijiet kollha li jkonċernaw it-tfal għandhom jiġu indirizzati kull xikun l-istatus maritali tal-ġenituri bħalma tafu f'Diċembru tas-sena l-oħra, il ministru wara sentejn u nofs ta' negozjati qablu fuq regoli ġodda illi ser jipprovdu protezzjoni aħjar għat-tfal u se jiffaċilitaw il-proċeduri għall familji Nixtieq nirringrazzjakom għall appoġġ tagħkom għal din il-proposta. B'mod partikolari nixtieq nirringrazzja lir rapporter is-Sur Zwifka għal kooperazzjoni eċċellenti fuq dan il-fajl u għal proċedura ta' malajr fuq din it-tieni opinjoni. Forsi notajtu illi ħafna mir-rikjesti tal-Parlament illi ħarġu fl-ewwel opinjoni fil-fatt iddaħħlu fit-test ta' kompromess. Min-naħa l-oħra naf illi t test ma jinkludix dak kollu illi jintom staqsejtu għalih. Tajab illi tiftakru illi dawn ir-regoli inqablu b'unanimità. il negozjati ma kinux faċli u il test jinkludi titjib sinifikanti. Mod partikolari l-aktar suċċess, l-akbar suċċess huwa l-abolizzjoni ta' proċeduri intermedjarji sabiex ikun hemm infurzar trasconfinari tas sentenzi kollha l-eżekwator. Ir-regoli kollha se jipprovdu aktar infurzar ta' sentenzi u aktar ċertezzi legali fl-interess ta' tfal. Jiena kuntent li se jkun hemm skadenzi iqsar għall istadji differenti tal-proċedimenti. it-test ukoll jisħaq id drittijiet ta' tfal billi jassigura li l prospettiva tagħhom barra f'xi eċċezzjonijiet eh, tinstema fil-proċedimenti ir-rikonoxximent reċiproku tal-prassi tal-Stati membri jevitaw ir-rifjut fir-rikonoxximent jew fl-infurzar u hekk ikun hemm ċirkolazzjoni ta' sentenzi fl-Unjoni. Barra minn hekk il-kompromess ser jipprovdi regoli aktar ċali meta t tfal jitqedu fi stat membru ieħor. Ikun hemm proċedura ta' kunsens awtonoma għal dan it-tip ta' sitwazzjonijiet ir-regoli wkoll jassiguraw iktar kooperazzjoni effettiva bejn l-awtoritajiet ċentrali li se jkollhom rwol prinċipali sabiex jappoġġjaw l-awtoritajiet tulqrati fl-applikazzjoni tar-regolament. Jiena ninsab ħerqana l-opinjonijiet tagħkom nispera li jkun hemm apporti dan ir-regolament mill-Parlament fil-vot ta' għada. Grazzi. Grazzi ħafna, l-Onorevoli Korazza Bilt. Grazzi ħafna, Sur President. Bħala il-koordinatur tal-Parlament Ewropew tat-tfal nilqa dan ir-regolament għalli xi saħħaħ lodot li għandna sabiex inkunu nistgħu nipproteġu tfal tiffaċilita ir-rikonoxximent reċiproku ta' deċiżjonijiet transkonfinali fir-responsabilità tal-ġenituri kif ukoll il-ħtij tat-tfal ittejjeb li l effiċenza tal-proċedimenti ġudizzjarji tagħti aktar ċertezza legali. Pereżempju, meta jkollok koppja ta' nazzjonalitajiet differenti u wieħed mill-ġenituri mur lura fil-pajjiż ta' oriġinu jieħu lura it-tfal mingħajr il-kunsens, il-proċeduri biex it-tfal ikunu irritornati huma simplifikati u aċċelerati. Din hija xi ħaġa li taffettwa l ħajja ta' kuljum ta' ħafna familji internazzjonali u tfal internazzjonali il-ħtif ta' tfal hija xi ħaġa li għandha konsegwenzi twal fuq it-tfal. Iżjed ma jdum maħtuf it-tfal eh, ikbar huwa l-effett fuq il-ħajja tagħhom. U il-ħin huwa verament importanti għalhekk jiena nilqa b'mod partikolari dawn il-passi l qudiem importanti li jkun hemm limiti ta' ħin ċari għaż deċiżjonijiet li jittieħdu mill-imħallef kif ukoll infurzar, restrizzjoni fin-numru ta' appelli li idewmu il-deċiżjonijiet ta' ritorn kif ukoll l-obbligu tal-qrati li jisimaw u jqisu l-opinjonijiet ta' tfal fil-proċedimenti kollha li għandhom x'jaqsmu magħhom. U din hija kruċjali wkoll biex nżommu il-prinċipju fundamentali tal-aħjar interess ta' tfal bħala konsiderazzjoni primarja u jirrikonoxxi wkoll li tfal għandhom id-drittijiet. Iżda dispeċini li l-istati membri ma setawx jaqblu fuq standards komuni dwar il-proċedimenti ta' smieħ. L-assigurazzjoni li n-tfal jinstema mhuwiex bizzejiet u dan id-dritt jista' jsir anka pis għat-tfal jekk jiġi applikat mingħajr is salvagwardi proċedurali u prassi favur it-tfal u bħala koordinatura l-Parlament Ewropew fuq id-drittijiet tat tfal Eh, u rajt ħafna każijiet taħtif tal-ġenit mill-ġenituri, naf li l-qorti tista' tkun ta' intimidazzjoni u kollha effett traumatiku fuq it-tfal għalhekk nitlob li l-Kummissarju Kummissjoni Stati Membri sabiex tiżviluppaw standards komuni u taqsmu l-aħjar prassi fuq is-salvagwardji għat-tfal hemm bżonn li nevitaw il-vittimizzazzjoni doppja rridu noħolqu klima ta' fiduċja. U jiena kuntenta wkoll li il-medjazzjoni qed tingħata peace biżejjed ħafna drabi jibqal l-aħjar mod biex infittxu soluzzjonijiet fuq meda twila ta' żmien u dejjema. Irridu nagħmlu ħafna iżjed biex nipromuovu soluzzjonijiet ta' riżoluzzjoni ta' tilwim alternattivi bejn il-ġenituri involuti f'dawn it-tip ta' tilwim. U il-koordinatur għandu rwol importanti sabiex jgħin lill ġenituri u l-tfal sabiex isolvu it-tilwim kemm jista' jkun malajr u iwettqu id-dritt ta' kull tfal li jara u jiltaqa' ma' zewċ ġenituri. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi ħafna, issa naddi l-kelma l-Sinjura Gerhardt. Grazzi ħafna, Sur President. Kommissarju. F'relazzjonijiet li ma jkunux irnexxew ta' żewġ nazzjonijiet it-tfal jispiċċaw jiġu mifruda bejn żewġ kulturi differenti u hemm sistemi legali differenti wkoll għalhekk huwa tajjeb li qegħdin nippruvaw intejbu l-liġi f'dan il-qasam. Jena kuntent ħafna li hemm serje ta' proposti li kelli fl-aħħar rapport tiegħi bħala l parlament Ewropew bħala l-Ombudsman għal eh, ħtif ta' tfal li dawn il-proposti issa qed insibuhom eh, fil-liġi. Għaliex dawn huwa bbażati fuq esperjenza, ġbir problemi reali. Għalhekk hija ħaġa tajba li dawn il-proċeduri transkonfinali għal kustodja ta' tfal kif ukoll fil-każ ta' ħtif ta' tfal kellhom skadenzi ċari u li m'għandniex bżonn rimedji legali biex nagħtu ċertezza legali, ġifri dan kollu ġie riżolvut. jiex ħaġa ta' għajnuna, ħaġa tajba jiena nilqaha. U dinja waħda mir-raġunijiet tal-fej aħna soċjaldemokratiċi jedna iva aħna favur li jkun hemm proċedura aktar maġla eh, aħna dak li aċċettajna għaliex aħna ridna nagħmluha aktar faċli għaċ-ċittadini sabiex jagħmluha kemm jista' jkun malajr u jiena kont kuntent Kuntenta ħafna li f'dan il-każ il-Kunsil fil-fatt mar aktar li lin minni kienu għamlu qabel fejn qabel kienu etika xkru saqajhom dwar il-mod ta' kif aħna konna qegħdin nippruvaw nagħmlu dan it-titjib. Iżda għandi xi żewġ punti li għad iridu jiġu eh, solvuti li għadhom ma ġewx solvuti għadu mumiex aċċettabli. Dan japplika biss għal eh, koppji miż-żewġa imma għalfejn hemm diskriminazzjoni kontra l-LGBTI. Għalfejn dawn il-koppji mhux qed jiġu kkunsidrati. Din il-perċezzjoni soċjali mhux skaduta issa għaliex ma tikkorrispondix ma' sitwazzjoni fil-post eh, hija skaduta u hija opportunità għal standards minimi għat-tfal. U ħasra li din ma ġietx mitqisa, grazzi. Grazzi, Sir Zlotowski. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi ħafna t-tilwim tal-familji huma dejjem dram kbir u t tfal huma l-ikbar vittmi ta' dawn il-konflitti. U aħna rridu nippruvaw nipproteġu l-tfal. Dak li huwa diffiċli b'mod partikolari huwa li forsi trid toffri l protezzjoni l tfal f'pajjiż differenti minn pajjiż tat tfal, il-pajjiż ta' oriġini tat tfal. Fl-aħħar riżoluzzjoni li għamilna, aħna konna ġbidnilkom l-attenzjoni għal prassi skandalużi għaliex l-awtoritajiet Ġermaniż ma jippermettux lill tfal li jgħixu l-Ġermanja li jkollhom kuntatt mal-ġenituri tagħhom fil-lingwa ta' dak il-ġenitur. It-tfal għandhom jingħataw permess li jżommu l-identità kulturali tiegħu jew tagħha waqt il-proċedimenti tal-qorti. Issa dak li propona l-gvern Pollak hija proċedura li permezz tagħha malajr tista' tidentifika l raba tat-tfal li jistgħu jieħdu fidejhom responsabilità tal-kura tat-tfal u jena nittama li nistaw nwaqfu il-prassi skandalużi li qed iseħħu fil-Ġermanja. Grazzi l-Onorevoli Koferatti. Sur Kummissarju, aħna qegħdin nitkellmu ħankunu qegħdin nivvotaw fuq l-emenda ta' regolament importanti immens kemm għaliex jiddefinixxi eh, regoli komuni fuq id-divorzju, separazzjoni, annullament, eċetera, imma wkoll għaliex isolvi kwistjonijiet li għandu x'jaqsmu eh, mal-ġenituri u situazzjoni transkonfinali. Tekst tal-Kunsil nistgħu ngħidu li huwa sodisfaċenti. Il-maġġoranza tal-emendi li ġew introdotti mixin fid-direzzjoni it-tajba aħna naħsbu li ħaġa pożittiva direttiva li għal dak li għandu xaqsam mal-minorenni, speċjalment il-ħtif tal-minorenni jiġu trattati b'mod tajjeb. Għanna bżon aktar koordinament fil-autoritajiet ċentrali u nazzjonali tajjeb ukoll li naslu għall inċentivazzjoni tal-użu tal-medjazzjoni fejn dan ikun possibbli. Iżda mhuwiex aċċettabbli li palma jiġu illum ikun hemm nuqqas ta' ugwaljanza ta' drittijiet bejn iċ-ċittadini Ewropej l-istess drittijiet eh, u l-istess progress tal-direttiva ma jiġux eh, applikati lil koppji tal-istess sess dawn il-persuni fil-fatt huma esklużi kompletament mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-regolament u bħala konsekwenza ta' dan mhux ħajkunu jistgħu jieħdu benefiċċju mill-kooperazzjoni legali għal dik li għandha x'taqsam mill-familja huma esklużi mill-parti prinċipali tal-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea, is-separazzjoni l-annullament ta' żwieġ kif ukoll kontroversi li għandhom x'jaqsmu mal dawk li huma ir-responsabiltajiet tal-ġenituri qed ngħidu li hemm ċittadini ta' serje A u ċittadini ta' serje B. U dawn qed jgawdu minn drittijiet inferjuri u dan mhuwiex aċċettabbli. Aħna preżentajna numru ta' emendi li jridu jestendu l-kamp ta' applikazzjoni. Imma ma nistawx nifmu għaliex ġew konsidrati bħala mhux ammissibbli u aħna naħsbu li anka dan huwa ħażin u żball li ma jkunx hemm estensjoni lil kulħadd tal-istess drittijiet. Grazzi. Grazzi sa l-Onorevoli Ward. Grazzi, Sur President dan il-Parlament l ewwel responsabilità tiegħu hija li jipproteġi ċ ċittadini tiegħu. F'każijiet fejn il-kustodja ta' tfal hemm eh, tilwim dwaru speċjalment fuq il-ħtif internazzjonali hemmhekk hemm bżonn ta' strumenti legali u ma jipprovdux eh, nuqqasijiet legali. Jiena nilqa ċertu punti tal-proposta speċjalment ismih mandatorju tat tfal. Bħala kofondatur tal- grupp ta' drittijiet ta' tfal f'dan il-Parlament kif ukoll pala eh, bħala waħda li ili ngħid li tfal għandhom jipparteċipaw, jiena nemmen li l ħna ta' tfal iridu jiġu inklużi f'affarijiet li għandhom x'jaqsmu magħhom il-ġejjeni tagħhom, irid ngħid iżda li hemm bżonn ta' aktar progress. L-unitajiet ta' familja jinkludu ħafna realtajiet u il-sħubija reġistrata xi tkun inkluża fl-ambitu bħala istituzzjoni moderna l-Parlament Ewropew irid juri li jifhem il-forum differenti li jista' jkun hemm familja. Speċjalment meta jekk ma jagħmlux dan jista' jkun għad detriment tal-kura ta' tfal fil-każ ta' ħtif ta' tfal fuq livell internazzjonali pereżempju. Grazzi issa is-Sinjura Ċinicċi. Grazzi. Grazzi ħafna President. Issa illum iktar mis 16 miljun familja Ewropea għandhom ġenituri li għandhom eh, nazzjonalitajiet differenti tal-Unjoni Ewropea din hija ħaġa pożittiva tal-integrazzjoni Ewropea imma titlob ukoll qafas legali adegwat biex tkun tista' tirregola t tilwin familjari u eh, tħares l-tfal. U għalhekk qegħdin naraw li mill-aħħar stħarriġ għandna ta' iktar minn elf każ ta' ħtif ta' tfal li huma kontestati bejn il-ġenituri u r regolament ta' Brussell 2A jintervjeni biex jaġġorna d-disciplina li kellna qabel tissimplifika l-proċeduri anke tar-ritorn, iddaħħal innovazzjoni pożittiva u timponi fuq l-awtoritajiet ġudizzjarji l fatt li bilfors tkun hemm smigħ tat tfal u jiddispeċina li d dispożizzjoni seta' tkun imdaħla wkoll b'referenza għall modalitajiet ta' smigħ kif ukoll għal kawteli biex ma jkunx hemm trawmi lit tfal u għalhekk napprezzaw id-dispożizzjoni ta' obbligu addizzjonali tal-awtorità ġudizzjarja biex ikun hemm azzjoni familjari indirizzata biex issolvi t tilwim bejn il-ġenituri speċjalment fl-interess tat-tfal għax it-tfal hemm bżonn ikunu protetti. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa sessjoni ta' kaċ VI l-Onorevoli Pospisil. Grazzi ħafna, President. Jiena nilqa din il-bidla għal regolament Brussell 2A jiena kont Ministru tal-Ġustizzja u niftakar proċeduri differenti ħafna applikati mill-qrati fl-istati membri differenti meta kien hemm każijiet ta' ta' tfal internazzjonali u għalhekk jiena eh, nilqa din il-bidla fi Brussell 2A u nittama illi l il prassi jkunu aġġornati fl-istati membri kollha u qrib ta' xulxin. Jiena nilqgħu wkoll l-iskadenzi deċiżjonijiet biex jittieħdu mill-rati għax fil-passat rajna ħafna dewmien f'każijiet ta' ħtif ta' tfal. Dan huwa progress tajjeb, pożittiv u nilqa' ukoll il-punt fuq il-smigħ mandatorju tat tfal Dawn kollha dawn l-aspetti kollha huwa ta' benefiċċju għat-tfal. Għandna bżonn ukoll nikkonsidraw il-fatt illi għandna ħafna koppji eh, ta' nazzjonalitajiet differenti u għandna wkoll każijiet ta' ħtif fuq livell internazzjonali. Grazzi ħafna is-Sur Lopez Aguilar. Grazzi ħafna President, Sur Kummissarju Mimizza. Dan huwa pass ta' ġgant iva jew le bidħul fis-seħħ ta' dan ir-regolament biex ikun hemm kapaċità leġislattiva fil-qasam tal-liġi fuq il-familji, id-divorzju, separazzjoni u l-annullament tal-switch u obbligu tal-ġenituri eh, b'każijiet transkonfinali iva. Imma dan il-pass ta' ġkant ukoll hija l-unanimità fil-Kunsill permezz ukoll tal-mediazzjoni min-naħa tal-Parlament Ewropew. Iva, ħenajdu hekk dan huwa pass ta' ġkant huwa pass pożittiv biex inneħħu l-eksekwater u nsaħħu l każijiet ta' smigħ tat tfal kif ukoll il-karifika ta' regoli fuq il-ħtif tat tfal u r-risoluzzjoni ta' dawn il-konflitti u tilwim transkonfinali hija okkażjoni wkoll biex intennu Dak li irna nitolbu rikonoxximent ta' mliet differenti ta' familji, il-koppji tal-istess sess eh, ta' barra miż-żwieġ, ta' żwieġ pereżempju anke fi Spanja u għalhekk hemm bżonn niftakru l-importanza illi r-rikors leġislattiv tal-Parlament Ewropew għandu u l-importanza tal-kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew li se naraw 26 ta' Mejju. Grazzi ħafna, President. Grazzi l-Onorevoli Marjas. Grazzi ħafna, President. Ir-regolament tal- huwa interessanti ħafna għax ikopri sensiela sħiħa ta' kwistjoni għandhom xaqsmu mal-liġi tal- uh, ta' zwiġi, fuq żwiġijiet għax nafu li għandna għandna żwiġijiet ta' nazzjonalitajiet differenti, eh, għandna divorzi, separazzjoni, u mbagħad min se jkollu l kura tat tfal. Hija dejjem deċiżjoni li tittieħed kif ukoll obbligi ta' manteniment u x'imdaqqiet hemm ukoll każ ta' tal-wilt jew eh, pereżempju dan il-wilt imur f'sat membru ieħor, pereżempju familja posta family jew istituzzjoni jew istitut. U fil-kumitat aħna smajna ħafna ilmenti fuq il-politika ta' il-servizz soċjali eh, Jugendamt Ġermanis eh, kontra ċittadini tal- nazzjonalità oħra għandna bżonn abolizzjoni tal-eksekwatur, rikonoxximent ta' deċiżjoni tal-qrati u nillimitaw il-iskadenzi tal-proċess involut. Grazzi ħafna, President. Grazzi ħafna l-Onorevoli Marjas, issa l-Onorevoli Schrojdova. Grazzi ħafna, eżis kollegi, palma rajna bil-mobilità mtejba e, jiġu l problemi fl-Unjoni Ewropea li għandhom bżonn jistħoq ilhom ir-reazzjonijiet tagħna f'dan il-każ leġiżlazzjoni ġdida għax miktar swiċijiet qed jiżdiedu ġifieri eh, bejn nies ta' sodajiet differenti u daqstant jeżistu wkoll iktar Eh, tilwim eh, ġurisdizzjonali transkonfinali mill-ħajja ta' kuljum nafu li l-proċessi huma twal u l-interpretazzjoni tal-qrati eh, ma jaqblux u dan huwa għandu impatt ukoll għat-tfal illi jgħixu b'nuqqas ta' ċertezza hemm bżonn tinforzar tas sentenzi tal-qrati min-naħa tal-awtoritajiet tal-istati membri. Hemm bżonn illi jkun hemm proċessi mtejbin dejjem fl-aħjar interess tat-tfal dejjem biex il eh, ovvjament ġenituri l-aħjar tfal li qatt ma jiddivorzjaw il-ġenituri. Grazzi ħafna l-Kummissarju Thank you, Mr. President, Honorable Members. Thank you very much. Sur President, membri onorevoli, grazzi għal dan id-dibattitu illu kellu ħafna punti validi. nisperaw illi qed tfasslu triq għal konklużjonijiet ta' suċċess minn il-Presidenza eh, Rumena sabiex ir-regoli ġodda jkunu jistgħu jgħinu l-familji f'sitwazzjonijiet diffiċli u jipproteġu l-itfal b'mod partikolari. Għalhekk grazzi mill-ġdid tal-appoġġ tagħkom. Grazzi ħafna sur Kummissarju bekk ah, laqna dan id-dibattitu l-votazzjoni se ssir Grazzi Kummissarju l-kellima kollha l-kontributi tagħkom. Nirringrazzja b'mod speċjali lill-interpreti. Illi kienu professjonali ħafna. Et jajdu li l-sessjoni li jmiss ħatkun għada eh, l-ħamis 14 ta' marzu mid-9 sa' t-nej, disa ta' filodu sa' t-nej ta' warnof sinar, unbat warnof sinar. U l-informazzjoni jad disponibbli fuq is-sit tal-internet.